ekkum għax se nibdew. Nġbet l-attenzjoni ta'kom illi aħna se nibdew l-ewwel qabel kollox b'votazzjoni nominali għal daqstant sibu postkom. Mela, l-agenda tagħna tal-lum titlob illi aħna nivvotaw bi proċedura uh, simplifikata fuq ftejjin bil komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar kooperazzjoni fit traġija ta' sikurezza tal-avjazzjoni ċivili. Votazzjoni elettronika, l-votazzjoni miftuħa. Le vote est ouvert. Votazzjoni miftuħa. Tout le monde a voté? Kolħat vota? Teklo! Votazzjoni maluqa. Għaddit. L'ordre du jour rappelle le vote selon... Issa, skont procedura semplifikata nivvataw fuq il-rapport ta' Signora Wallace fuq il-sistema komuni għal kummerċ fuq flowval bumin u laktal bumin. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Tul moda vot. Kolħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. L'ordre du jour. L-agenda titlob issa illi nivotaw ukoll permezz ta' proċedura semplifikata fuq is-sistema komunità ta' stazzjoni applikabbli għal mergers, diviżjonijiet, diviżjonijiet parzjali, trasferimenti ta' assi u skambji ta' isħmali konċerna kumpaniji tal-istati membri differenti. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet. Nivotaw fuq il-rapport ta' Sur Botopoulos fuq il-sistema lingwistika applikabli għal appelli kontra deċiżjonijiet ta' Tribunal ta' Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea. Votazzjoni elettronika miftuħa. Kolħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Rapport ta' Sur Belda dwar il-kummerċ u relazzjonijiet ekonomiċi mal-Balkani tal-Punent. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Rapport ta' Signora McGuinness fuq il-politika komuni għall-agrikoltura u s-sikurezza dinjija tal-ikel. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Rapport ta' Sinjura Grabowska dwar perspettivi għall-iżvilupp ta' dialogu ċivili fil-qafas ta' Trattat ta' Lisbona. Sur Pizle, tixtieq titkellem? Grazzi ħafna, Signora President. Eh, qed ikollna ħafna votazzjonijiet nominali li eh, eh, ma tenċi ħaġa idea tajba għaliex il-magna tiegħi mhix qed taħdem. U għalhekk jekk jogħġbok hu nota li jiena qed nivota favur da kollu illi votajna fuq bħalissa u jekk jogħġbok ibat li technician. Iva, jekk joġbok inti forsi tista issib eh, post vojt sakemm terġa' tibda taħdem il-magna tiegħek. Issa fuq ir-rapport ta' Sinjura Graboska votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa is eh, għaddiet. Il-rapport ta' Sinjura Vejle fuq it-trasposizjoni implementazzjoni u forzar ta' direttiva dwar pratiċi kummerċjali zlejali fin-negozju tal-konsumatur fis-suq intern. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Rapport tas-Sur Gejrero. Is-CFP u l-approċċ ta' l-ekosistema għall maneġġar tas-sajt. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Għadda. Rapport tas-Sinjura Klass. Hawnhekk eh, hemm bżonn ta' maġġoranza kwalifikata ta' 282 vot. Nivotaw fuq l-ewwel blokk ta' emendi, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Addew. Mela il-pożizzjoni komuni ġiet approvata e kif ġiet emendata. Studji ta' dwar it-tieni qari fuq it-tqejjid fis-suq ta' prodotti għal ħarsin tal-pjanti. Rapport ta' Sinjura Breja ngħidilkom illi l-emenda 181 ma ġietx aċċettata. Votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Nivotaw fuq l-emenda 46. L-emenda 46. Dawk favur? Dawk kontra? Astensjonijiet maddeċ. Wissa nivotaw fuq il-parti korrespondenti ta' l-emenda 178, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Nivotaw fuq l-emenda 169 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Votaw issa fuq il-parti korrispondenti ta' l-emenda 169. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa għaddiet. Mela, l-emenda 181 ma, ma tlaqax. U issa naddu għal rapport tas Sur Klins fuq il-koordinazzjonijiet ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw ma' imprizi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibli. Nivotaw fuq l-ewwel blokk. Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet għaddit. Mela issa nivvotaw fuq il-proposta kif ġiet emendata favur kontra astensjonijiet għaddiet. Naddu issa għal vot fuq il riżoluzzjoni leġislattiva votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. U naddu issa għal l-aħħar rapport li se nivotaw fuqu, il-rapport ta' Sinjura Donata Gottardi fuq il-finanzi pubbliċi fil-Unjoni Monetarja Ewropea 2007-2008. Tlet emendi ta' rapporter nivotaw fuqhom il-kol dak favur kontra astensjonijiet għaddew. Wissa nivotaw fuq il-proposta kollha kemmi votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Is-Sur Heaton Paris qed jitlob li jintervjeni. Jiena nixtieq għandi għandi talba meta ikunem hemm uh, seduti formali dejjem ikunem kamera f'nofs il-kamra u mhux faċli eh, għalina mbagħad biex naħdmu toħloq problema għalina jekk wieħed ikollu kamera eh, fin-nofs forsi nistgħu imbidlu eh, il-postna fil-kamra jew inkella sibu soluzzjoni teknika aħjar Grazzi ħafna naddu din il, dan il-suġġeriment l-autoritajiet, Sir Heaton Harris. Grazzi, Signora President, jiena għandi point of order għalix inni niprofa niġbed l-attenzjoni tal-luxxir eh, imma peress li inti tanta ġilt il luxxir għadu ma wasalx ħdejja Għalek jiena għandi talba biex namel zewċ spiegazzjonijiet tal-vot fideja fuq zewċ rapporti li votajna fuqom jek permetti li namel dan inkun grat lejk. Monsieur Hilton Harris, euh, en règle générale. Sir Hilton Harris, pala regoli Bħala regola ġenerali, inti din it-talba suppostabilta qabel ma bdiet il-votazzjoni, però naċċetta t-talba tiegħek li tixtieq tagħmel spjegazzjoni orali bla problemi ta' xejn. Signora Doyle, grazzi Iva, anka jiena għandi l-istess talba. Jekk jogħġbok jekk tista' wkoll tieħu daqsxejn paċenzja bija jiena għandi talba mill-naħa tiegħi wkoll għall-spjegazzjoni orali. Memx problemi, Signora Doyle, nistaw naċċettaw il-talba kukol. ukoll. Tajb, ma nista' naddu ngħaddu għall-ispjegazzjoni.